sessjon. Sinjuri, narġaw nibdew is-sessjoni. Il-minuti tas sessjoni tal-birħa huma disponibbli u jekk mem lebda osservazzjoni nistgħu ngħidu li huma approvati dawn il-minuti u ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel punt li għandna nittrattaw illejla, jiġifieri id-dibattitu konġunt dwar il-farmakovigilanza